Okay, we are already... Għajjab uwis, mela, għajna daqxaj l-ura, sinjuri, nishtiq li nibdew din il-laqa mill-aktar fis possibli. Jekk joġobkom, kollegi, sibu postkom, imbagħad nibdew. Punt satax fuq il-konsiderazzjoni tar rapport tal-missjoni li kellna fil-Iżvezja dan ġie pospost tal-laqa ta' april għaliex ir-rapport għadu mhux lest. mbagħad apparti minn hekk niġbdilkom l-attenzjoni għal punti 7 li bdilniehom l-ordni. L-ewwel 8 u mbagħad seba' nagħmlu issa skont ix-xewqa tal-Kummissjoni. Naħseb nistgħu nakkomodawhom. Punt tlieta m'hemmx approvazzjoni tal-minuti, punt erba' Irrid ninformakom b'soba li wieħed mill-membri tal-istaff Giorgiana Sandu telqet is-segretarjat però qiegħda fostna llum u naqdet mas segretarjat fam. Hija ħasra li se tħallina però nifraħ lis segretarjat li issa kiseb is-servizzi tiegħek nawguralek. Applaus thanks again, Georgiana, for everything that you... Grazzi għal darbohra, Georgiana, al da kollu li għamil tal-komitat u anke għal ġentilezza tijek. Dejjem kont pozittiva inti fil-konfront ta' kulħadd. Grazzi, nawguralek. Issa għandi aħbar oħra. Żewġ trainees naqdu ma' segretarjat. Ellen Rajxeva Wedge u Alessandro Granato. Qegħdin hemmhekk bil edha fuq wara. Nilqawkom? u nittamaw li jkollkom esperjenza eċċellenti bħala trainees fis segretarjat Jekk in-nies ikasbrukom għajduli. nilqakom safrattant u nħu gost naħdem magħkom. M'hemmx kummenti dwar punt 5 ejjew bi mela nistgħu ngħaddu għal preżentazzjoni tar-rapport taċ ċittadinanza 2017 it-tisħiħ tad drittijiet taċ ċittadini f'unjoni ta' bidliet demokratiċi nilqa' lil Tina Stolla, rappreżentant tal-Kummissjoni DG għall ġustizzja u konsumaturi għandek il-kelma. Grazzi. Eżis membri tal-Parlament Ewropew, aħna Dal-waqt se niċċelebraw is-16 l-anniversarju tat Trattat ta' Ruma. Nixtiequ niżviluppaw l-Unjoni Ewropea f'żona komuni ta' drittijiet u opportunitajiet komuni għal kull ċittadin Ewropew. Huwa mument tajjeb biex nippreżentaw dan ir-rapport tal-2017 li l-Kummissjoni adottat fl-24 ta' Jannar. Dan huwa suġġett importanti ċittadinanza Ewropea ma taħux post, però żżid ma ċittadinanza tal-istati membri xi ħaġa li għandha valur kbira ċittadini Ewropej għaliex toffri drittijiet u privileġġi fondamentali. Għana qegħdin nitkellmu dwar valuri komuni li jaqduna bħal Ewropej. Hekk kif ikkonfermat mill Qorti tal-Ġustizzja ċittadinanza tal-Unjoni għandha l-ħsieb li tkun l-istatus fundamentali ta' ċittadini fl-istati membri u naqbel bisħiħ ċittadinanza Ewropea hija waħda mill-pilastri ewlenin tal-integrazzjoni Ewropea. Sta għall-Unjoni Ewropea eh, li tara li dan ikun l-istess fuq l-istess livell tal-Unjoni Ekonomika Monetarja u aktar importanti wkoll fil-kuntest politiku attwali rridu nieħdu responsabilità tagħna kif ukoll il-passi meħtieġa għal benefiċċju taċ-ċittadini tal-Ewropa. Dwar ir-rapport artiklu 25 ta' TFU jipprovdi l-Kommissjoni biex tirrapporta kull tliet snin quddiem il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kumitat Soċjali dwar l-applikazzjoni tad dispożizzjonijiet tat trattat dwar iċ-ċittadinanza u non diskriminazzjoni u issa għattilet darba nfila l-Kummissjoni qed tippreżenta pakkett li jikkonsisti f'żewġ rapporti. Ir-rapport tal-2017 li ħares il-qoddim li saħħat drittijiet ta' ċittadini f'unjoni ta' bidla demokratika. U hemm ir-rapport ukoll dwar il-progress miksub bejn l-2013 sal-2016 fuq l-applikazzjoni tad dispożizzjonijiet fuq in-non-diskriminazzjoni u ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Aħna traduċejna dawn iż-żewġ rapporti fl-ilsna kollha tal-Unjoni. Ħriġna bi fact sheets ukoll fil-lingwi kollha biex nagħmlu sintesi tal-punti ewlenin u l-ħidma fuq id-disseminazzjoni ta' dawn id-dokumenti eh, fil-pajjiżi tal-Unjoni din il-ħidma għaddejja Dan ir-rapport tal-2017 jippermetti lill kummissjoni biex tara x'inhi sitwazzjoni x'sar b'rabta ma' ċittadinanza b'konformità mal-prioritajiet politiċi tagħha kif ukoll tiffissa l-prioritajiet tagħha għall ħidma ġejjina. Imbagħad dwar l-oqsma prioritarji. L-ewwel prioritajiet tagħna huma li niżguraw li l-Ewropej jkunu jafu x'inhuma d-drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej L-istatistika turi li minn issa diġà ksibna ħafna 87% tal-Ewropej huma konxi li apparti ċittadinanza nazzjonali tagħhom huma wkoll ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U dan aktar minn qatt qabel. Dan huwa riżultat tajjeb ġifieri biex wieħed jivvantaġġa ruħu mill-libertajiet u opportunitajiet li oriġinaw minn drittijiet tal-Unjoni Ewropea, ċittadini ovvjament irridu jkunu jafuhom dawn, irridu jkunu konxi mill-kontenut ta' dawn id-drittijiet u kif dawn għandhom ikunu nforzati. pereżempju id-dritt tal ħarsien konsulari din hija xi ħaġa li ċittadini ma tantx jafu dwarha. Eh, l-inqas dritt magħruf f'dan il-kuntest u ma jafux lanqas xtip ta' protezzjoni tiġi offruta taħt dan il-qasam. Lantana u għalli natu s-seta li ċittadini b'mod li jkunu jafu aktar dwar dawn id-drittijiet b'mod li jkunu nforzati aħjar. Ħafna ċittadini Ewropej ma jifhmux għalfejn huwa importanti li wieħed jivvota f'elezzjonijiet Ewropej laqqas hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar x'għandu jsir meta d-drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej jiġu mkasbra l-Kummissjoni se tagħmel kampanji ta' awareness raising fis-snin li ġejjin b'mod li l-Ewropej jisir jafu aktar dwar l-importanza ta' drittijiet tagħhom bħala ċittadini komunitarji. U dan se jinkludu wkoll eh, drittijiet elettorali konsolari anke brabta mal-elezzjonijiet Ewropej. B'hekk se nkunu għalin ninvolvu ruħna ma' diversi atturi interessati fuq livell lokali, reġjonali biex niżguraw li ċittadini tagħna jirċievu l-informazzjoni meħtieġa. Imbagħad it-tieni qasam prioritarju se nħeġġu li ċittadini biex jipparteċipaw b'mod attiv fid-demokrazija fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament dan huwa importanti llum il-ġurnata ċittadini Ewropej in ġenerali, speċjalment iż-żgħażagħ, mhux qegħdin jisfruttaw id-drittijiet ta' votazzjoni tagħhom bisħieħ. Bi 42% turnout għall elezzjonijiet parlamentari Ewropej għadna qegħdin imbatu. U dan jgħod speċjalment għal xi stati membri il-votanti li qed jivvotaw għall-ewwel darba, dawk li eh, għandhom dan id-dritt għall-ewwel darba, dawn kienu l-ikbar grupp ta' nies li ma vvotawx fl-elezzjoni tal-2014. Fl-istess waqt, iż-żgħażagħ huma ħerqanin li jiddiskutu kwistjonijiet politiċi fis-social media, però dan imbagħad ma jissarrafx fl-att tal-votazzjoni. U din hija problema. Fis-servizz tagħna Tminja minn kol għaxra jindikaw li jużaw id-drittijiet demokratiċi tagħhom bi sħiħ kieku jkunu jafu aktar dwar il-benefiċċji marbutejn ma, ma dan. Jiġifieri rridu naraw kif l-Unjoni Ewropea jista' jkollha impatt fuq dawn iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ rridu jkunu jafu x'jiġri meta ma jivvotawx. Il-Kummissjoni se tela per tagħha biex tagħti din l-informazzjoni se jkollna wkoll dialogi ma' ċittadini biex inħeġġu diskussjoni pubblika wkoll b'mod li nqarbu li ċittadini mal-proċess ta' teħid id-deċiżjoni fi Brussell se nippromuovu l-aħjar prassi biex inħeġġu ċittadini biex jivvotaw ukoll u biex joħorġu għall-elezzjonijiet tal-2019 is-sena d-dieħla se norganizzaw avveniment ta' livellu li fuq il-parteċipazzjoni demokratika u naraw x'jistgħu jkunu l-aħjar prassi biex inżidu il-parteċipazzjoni ta' gruppi mhux rappreżentati ħafna u iż-żgħażagħ. It-tielet qasam prioritarju aħna nixtiequ li l-ħajja ta' kuljum tkun aktar faċli aktar sempliċi għaċ-ċittadini. Moviment liberu hija waħda mill-aħjar affarijiet dwar l-Unjoni. Skont eh, l-Eurobarometer id-dritt tal-libertà tal-moviment u l-paċi huma l-aktar żewġ kisbiet importanti tal-Unjoni fajnejn iċ-ċittadini il-possibilità eh, wieħed jivvjaġġa, jistudja, jaħdem u jgħix f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni huwa kruċjali għaċ-ċittadini. Seba' minn kull għaxra jaħsbu li l-libertà tal-moviment hija xi ħaġa li ġġib benefiċċju mhux lilhom biss, però anki lill-ekonomija ta' pajjiżhom. 56% jikkonsidraw li din il-libertà hija l-akbar kisba fl-Unjoni b'mod li jkunu jistgħu jużaw dan id-dritt il-libertà tal-moviment tkun applikata kif inhu F'dan il-kuntest il-Kummissjoni eh, provat tiżgura li jkun hemm infurzar li s'issa wassal għal trasposizzjoni xierqa tad-direttiva tal-libertà tal-moviment f'ħafna stati membri. U l-Kummissjoni tappoġġa wkoll dawk l-Istati membri fil-ħidma tagħhom meta jiġu biex jimplementaw din id-direttiva u li jkomplu eh, jimmonitorjaw u jinforzaw biex kun zgurat li t traspożizzjoni tkun effettiva. Naqblu wkoll kif intwera wkoll fir-rapport ta' eh, inizjattiva propja fuq ix l libertà tal-moviment u l-problemi ta' ċittadini u l-familji tagħhom jidher li għadbaqa xogħol biex eh, din il-libertà ta' moviment ma tkunx imxekla. Ġifiri permezz tal-kampanji tagħha l-Komissjoni se segwi r-rakkomandazzjoni tar-rapport biex iżżid l-awareness fost iċ-ċittadini u l-familji tagħhom dwar id-drittijiet tagħhom ta' moviment liberu. Din iggarantixxu drittijiet ta' ċittadini hija responsabilità komuni li jridu naslu għalija permezz ta' ħidma komuni li wieħed imur pajjiż ieħor, jgħix pajjiż ieħor, jaf tikkostitwixxi sfida xorta waħda. Naħseb intom tafuha għaddejn, ħafna ċittadini jesperjaw jesperjenzaw problemi b'proċeduri twal, problemi b'kuntatt mal-awtoritajiet u servizzi trasconfinali għalhekk il-Kummissjoni se tipproponi li jkun hemm gateway diġitali waħdanija. Din se tkun qed torbod informazzjoni u servizzi nazzjonali u komunitarja b'mod li jkun hemm aċċess faċli għall-informazzjoni u l-appoġġ, speċjalment meta wieħed ikun qed jiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor. Flimkien mar-rapport tal-2017 il-Kummissjoni nnidiet ukoll għodda elettronika għall-amministrazzjoni pubblika din l-għodda għall-amministrazzjonijiet lokali għandha l-ħsieb li tiżgura liċ ċittadini Ewropej ikunu fejn ikunu fl-Unjoni Ewropea jiġu ċimbuċ ma' uffiċjali li jkollhom marfin xira ta' drittijiet, proċeduri wkoll mot li jkun hemm ċertu effiċjenza. Fl-aħħar se nippruvaw nippromovu ugwaljanza u nżommu li ċittadini siguri. ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jixir il-om trattament ugwali u libertà li igawdu id-drittijiet tagħhom fil-libertà. ċittadini tal-Unjoni Ewropea u membri tal-familji tagħhom li jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea jistgħu jsibu mawiċċhom problemi marbutin mal-użu tal-ID cards tagħhom jew inkella dokumenti ta' residenza. Mis-sensiela ta' cards validi fl-Unjoni Ewropea eh, fejn xi wħud minnhom huma nqas siguri minn oħrajn. Kif imħabbar fir-rapport li se naraw modi kif nistgħu ntejbu s-sigurtà tal-ID cards ta' ċittadini kif ukoll dokumenti ta' residenza ta' dawk iċ-ċittadini li jgħixu f'pajjiż ieħor u d-drittijiet ukoll tal-familji tagħhom. Dwar xi ħaġa oħra ħadd m'għandu iġerrab diskriminazzjoni, ħadd m'għandu jkun attakkat minħabba s-sesswalità eh, gender jew inkella twemmin tiegħu. Il-Kummissjoni niddiet kampanja biex eh, inwaqfu l-vjolenza għan-nisa fejn hemm fokus fuq azzjoni matul din is-sena. Se nkun qegħdin nappoġġjaw il-konklużjoni tan-negozjati brabta ma' l-aċċess għall konvenzjoni ta' Istanbul fuq il-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa. Se nkomplu wkoll nappoġġaw il-konklużjoni tan-negozjati fuq id direttiva ta' kontra d diskriminazzjoni u naħdmu biex eh, ikun hemm aktar eh, aċċettazzjoni soċjali tal-nies LGBTI. Il-Kommissjoni mbagħad tkompli tappoġġja s-sigurtà taċ-ċittadini u l-kontroll tal-frontieri esterni. Eżis membri tal-Parlament Ewropew jiena nemmen bisħieħ li jekk niffokaw fuq dawn l-erboqsma u bl-għajnuna tagħkom bħala rappreżentanti tal-interessi Ewropej ċittadini tagħna se jgawdu aktar bisħieħ u mingħajr diskriminazzjoni id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni. Huwa minnu li dan mhux xogħol biss tal-Kummissjoni. Din hija xi ħaġa kollettiva tal-Unjoni u l-Parlament Ewropew ovvjament għandu rwol ewlieni xjilab hawnhekk. Issa nistennew bil-ħerqa li naħdmu magħkom anki f'dan l-ambitu. Grazzi. Grazzi, Sinjur Astola. Jiena naħseb li huwa sabiħ ħafna li 87% huma konxi mid-drittijiet tagħhom. Xi ħaġa li inti semmejta wkoll. Issa, Eh, dan huwa wieħed mill-aktar suġġetti importanti hawnhekk f'dan il-kumitat. Jiġu mresqa ħafna petizzjonijiet brabta ma' dan is-suġġett u dan ikun konfermat fir-rapport annwali tal-peti u dan narawh ukoll mill ħafna petizzjonijiet li ddiskutejna fil laqat tagħna tal-kumitat. Dan bħala kuntest aħna se nħejju ir-rispons tagħna għal dan ir-rapport se jkollna rapport ta' inizjattiva propja kollaborazzjoni mal-Kumitat Libe. Skont regola 54, ir-rapporter diġà ġie kkonfermat hawnhekk is-Sinjura Besera. Se jkun eżerċizzju interessanti. Issa niftaħ il-kelma lill kollegi Ma tantx baqanna ħin, però sinjura stannu għandek il-kelma. Grazzi. Jiena naħseb li issa wasal iż-żmien li nitkellmu fuq proposti ġodda li nistgħu noħorġu bihom, speċjalment b'rabta maċ-ċittadinanza Ewropea. Għalissa għandna diskussjoni ristretta fuq il-libertà ta' moviment, però din huwa biss aspett wieħed. Però l-kunċett ta' ċittadinanza huwa importanti ħafna. Kien hemm idea oħra wkoll jekk niftakru li nestendu l kunċett u l istatus ta' ċittadini Ewropej għal tipi uħor ta' residenza partikolari tal-Unjoni Ewropea, però b'xorta ħażina kien hemm reżistenza kbira minn ċerti elementi tal-Parlament, pereżempju r rapport tiegħi għal-libe ċittadinanza m'għaddiex ukoll brabta ma' dan il-punt. mbagħad hemm il-Brexit ukoll. Bil-Brexit aktar nies aktar politikanti realizzaw xin il-problema, din il-problema ta' kif aħna nagħtu drittijiet lill ċittadini Britanniċi li jgħixu fl-Istat Membru Ewropew wara l-Brexit se jiġri. U hemm il-problema wkoll ta' nis blastat u ukoll fil-Latvja u fl-Estonja. Eh, residenti permanenti li għandhom protezzjoni, għandhom eh, passaporti maħruġin minn pajjiżhom u ġew inklużi fir-regolament tal-viża dom drittijiet ta' moviment liberu, però ikun naturali li nestendulhom ukoll l-istatus ta' ċittadini komunitarji. Mhux biss ġifieri lill britanniċi post-Brexit, Aħna għandna direttiva b-109 dwar l-estensjoni ta' ċerti drittijiet ta' residenza permanenti għal residenti non komunitarji, però dan huwa dokument wieħed biss li jkopri residenti però mhux ċittadini. Forsi l-Kummissjoni tista' toħroġ b'xi ħaġa daqsxejn aktar ambizzjuża dwar dan. Hemm ħadd aktar Peter Jar Umbatjana. Grazzi ħafna għal dan ir-rapport. Wieħed jista' jgħid meta jara t tendenza fl-Unjoni Ewropea hemm din it-tendenza lej renazzjonalizzazzjoni, il-Brexit, etc. Iċ-ċittadinanza Ewropea jaf tkun eh, duwa fil-konfront ta' dan kollu. Eh, mezz kif natu eh, din l-ideja l-inni huma parti minn xi ħaġa. Naħseb li jkun tajjeb li ikonna moviment pro-Ewropew mill-grassroots. Naħseb tajjeb li jkun hemm kampanji wkoll fejn narfu li ċittadini dwar id-drittijiet tagħhom. Eh, huma d-drittijiet tagħhom irriduhom u hija ħaġa tajba. Però mill-banda l-oħra u naħseb li dinja xi ħaġa li għad irridu niddiskutu fuq livell politiku Mhux qed ngħid li dan huwa marbut bil-fors ma' nazzjonalità eh, komunitarja, però rridu noqogħdu attenti. li ma nizvalutawx iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea għaliex imbagħad ma jibqa' xejn speċjali marbut magħha. Kelliema preċedenti semmitu dan il-pont jiena lija jekk ir-Renju Unit jitlaq eh, jitilqu jew naraw x'namlu biċ-ċittadini fin-negozjati jew inkella ċittadini Britanniċi ikollhom igawdu l-istess drittijiet fl-Unjoni bħal ċittadini Kanadiżi pereżempju rridu naraw se nagħmlu bihom f'dawn iċ-ċirkustanzi. Naħseb rridu niddiskutu ħafna dwar hekk, però għal darb'oħra nejt li huwa tajjeb li ċ-ċittadini mhumiex biss konxi mid-drittijiet tagħhom, però jużawhom ukoll. U dini ħaġa tajba ħafna, kuntent ħafna li din hija xi ħaġa li qed toħroġ mir-rapport. U naħseb li b'hekk nistgħu nżommu l-Ewropa maquda aktar fil-ġejjieni, grazzi. Il-kellim li jmiss. Jien għandi dokument x'naqra għannom ta' Beatriz, eh, mhux se naqrah però. Imbagħad eh, forsi taqrah aktar tard jistess. Hawnhekk hawn kontradizzjoni. Jekk se nitkellmu dwar ċittadini Ewropej hawnhekk, ma nkunux qegħdin infissru passaporti ta' ċertu kulur, aħdar jew gris, fl-opinjoni tiegħi m'hemm xejn komuni ma' testijiet eh, tal-lingwa f'xi stati membri, ċittadinanza Ewropea hija xi ħaġa li tmur oltre. U din hija problema dwar x'qalek Tatjana, dwar xi ddiskutejna aktar kmieni dwar dawn in-nies li jgħixu hawnhekk għal 25 sena u ma jkollhomx dritt li jivvotaw xorta waħda. Jiena naħseb li huwa tajjeb dan ir-rapport il-bira tħalt fis-sodda, għed ħana taħt il twila u għattajt zatajn umbat, għalek ma tanċerqat, pero għat tajjeb, umbat niddiskutu forsi nsibu xie soluzzjonijiet għal dawn it-tip ta' problemi li għat għanna f'xi stati membri, grazzi. Thank you very much. Now I... Grazzi ħafna. Issa nerġanat il-mikrofonu l-ura l-Sinjura Astola. Grazzi ħafna. Jiena ma naħsibx li se ngħidilkom affarijiet li se tistaġbu bihom. L-Unjoni Ewropea hija ġabra ta' stati membri u il- nazzjonalitajiet u l ċitta jew nazzjonalità Ewropea issegwi dik tal-istati membri fuq il-Brexit wara 23 ta' ġunju d-deċidejna li ma ngħidu xejn dwar in-negozjati u ma nibdewx nin-negozjaw probabbilment il-ġimgħa d-dieħla se nirċievu in-notifika tal-iskattar tal-artiklu 50. U għalhekk ma rridx nibda nipprova naqta x'se tkun is-sitwazzjoni ta' ċittadini tar-Renju Unit wara il-Brexit huma se jkunu ċittadini ta' pajjiżi terzi jekk ma jsirux arranġamenti speċjali għalihom. Għalhekk t-tweġiba eh, eh, tiegħi hija skjetta ħafna. Niġbet l-attenzjoni tagħkom ukoll għal fatt li aħna f'dan il-Kumitat flimkien ma' Libe se norganizzaw xaħġ ħaġa eh, smieħ għal ċittadini dwar ċittadini Ewropej li se sir fid-29 ta' le se jsir fl-erba ta' Mejju kelli zbaltajt il-President. Għalhekk aħna irridu eh, najdu illi 3.1 miljon ċittadini tal-istati membri differenti li jiexu fil-Renju Unit u 1.2 miljoni ta' ċittadini tal-Renju Unit li jiexu fil-stati membri oħrajn Eh, is-sitwazzjonijiet tagħhom qegħdin noħduha bis-serjetà ħafna. Bħala President ta' CCC jiena il-ħin kollu eh, eh, f'kuntat ma' Michel Barnier illi huwa ex-kummissarju imma il-negozjatur fuq il-Brexit u nista' ngħidilkom illi huwa għamela ċara illi se jpoġġi iċ-ċittadini il fil-qoċċata tal-lista ta' prioritajiet illi jaqbel ħafna ma dak li għada kif għattilna inti, Sinjura Astola. Le, ma nistawx inkomplu bil-diskussjoni, skużawni. Mikrofonu għal-kellima forsi. Le, dak is-smieħ dwar in-nuqqas ta' stat l statelessness imma is-smieħ fuq iċ-ċittadini Ewropej se jsir fl-erba ta' Mejju Grazzi ħafna tal-li ġejt mana, titkellem maħna l-lum, tal-li prezentajtilna il-rapport, għara kemmu sabiħ eh, fil-forma stampata, jina se naqraħba b'attenzjoni kbira. Grazzi ħafna u issa nistidden il-palċaki illi eh, jimmeċi il-laqa fuq eh, il-punt li miss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 Jidir li l-Sinjura Marita Amoroso dawnek illum hija ċittadina taljana u natija merħba il-petizzjoni hija dwar il ħlasijiet illi jridu jsiru fuq l-autostradi fil-Ġermanja. Dan huwa l-punt illi se niddiskutu illum u nixtieq nagħti il-mikrofonu lil sinjura rita Amoroso. President, onorevoli deputati, membri tal-Kummissjoni Ewropea, il-15 ta' marzu li għadda l-Parlament Ewropew approva il riżoluzzjoni ta' Karima Deli eh, faslet wara il-smiħ parlamentari unbat bil-tweġiba minnant il-Kommissarju Bull ċall-approvazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni Ewropea tal-liġi fejn il-gvern Ġermanis irrid iġiegħel il-ċittadini barranin illi jużaw l-awtostradi tagħhom Dan huwa ksur tal-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni ibbażat fuq in-nazzjonalità u approvat mill eh, l-artiklu 18 ta' trattat dwar it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea. Palla firmatarja tal-petizzjoni jiena illum għadni imħasba daqskem kont dakinhar illi fil-fatt waslitni biex nitkellem kontra din is-sistema ta' ħlasijiet li hija bbażata fuq in-nazzjonalità u għal daqstan tixxekkel il-moviment ħieles u dajjef il-su intern din hija xi ħaġa li hija moħbija wara skużi illi mhumiex diskriminatorji fil-fatt ma jgħidu illi dak li ġi diskuss u deċiż f'Deċembru illi għadda xi mod jew ieħor serħu li moħħi li tlet snin ilu din il-kwistjoni li hija llum fil-qalba ta' dibattitu trasversali fil-Parlament kien punt fuq il-programm elettorali. Is-suġġett ta' trasport jirrappreżenta wieħed mis-setturi komuniċi eh, tal tal- għal ħafna snin is-suq miftuħ tat trasport huwa essenzjali biex inħolqu kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta permezz ta' allokazzjoni ġusta ta' ħlasijiet u l-Parlament Ewropew adotta bosta riżoluzzjonijiet fejn tenna il-ħtieġa li jkun hemm armonizzazzjoni ta' leġiżlazzjoni bejn l-istati membri. Il-Kummissjoni Ewropea fl-modi diġa tkellmet u suġġeriet li l-istati membri il-mod kif jistaw iddaħlu sistema ta' ħlasijiet fuq l-autostradi li ma tkunx sistema diskriminatorja. Fis-sitta u design skont is-sistema tal-vinjet għal karozzi eh, li u eh, wara ġimgħa sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn it-turisti u utenti ta' darba kultant illi ma jkollhomx għalfejn jħallsu Mizata ta' dal-fej fix xar jew darba fis-sena meta jżuru il-Ġermanja. Meta Slovenja daħlet din is-sistema għall-istranjieri kellu prezz eh, proporzjonali għas-sistema ta' fuq meta ta' żmien twila li soltu jużaw jħallsu permezz tagħha ċittadini. Slovenja wriet li kien hemm ħafna mezzi ta' kif qed jevita diskriminazzjoni għabbażi tal-nazzjonalità, aħlasijiet fuq l-autostradi tal-istati membri ibbażati fuq il-prinċipju ta' min inniġġesa ħallas u illi il-pisijiet għandhom ikunu skont il-numru ta' kilometri illi jinstaqu fuq it-triq dan il-mod it-taxxa fuq id-distanza teskludi kumpens bel taxxa ta' ċirkolazzjoni li iħalsu l-utenti kollha irrispettivament mid-distanza illi huma jivvjaġġaw. Il-prinċipju minn inniġġesa ħallas hija fil-bażi tal-Eurovignette imma dana ġi injorat fil-proposta tedeska tal-Ġermanja għaliex din hija sistema diskriminatorja u mhijiex eh, trasparenti għaliex huwa irrispettiva mill impenn li ħadu l-istati membri illi jerġaw jinvestu it-ħul minn dawn l-affarijiet, minn dawn l-ħlasijiet fl-infrastruttura u fil-proġetti speċifiċi ta' interess għawi Ewropew sabiex il-trasport, il-sistema ta' trasport issir ikka sostenibli, il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità huwa marbud mod indissolibbli għaċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea li huwa dritt illi jsaħħaħ il-sens ta' identità ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea u jippromuovi opinjoni pubblika il-kuxjenza politika u identità Ewropea. L-artiklu 21 ta' trattat dwar it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea jistabilixxi li r-regola fuq ċittadinanza tal-Unjoni għandha effett dirett u tagħti li ċittadin fl-Unjoni dritt illi jkun trattat legalment indaqs fl-eżerċizzju ta' ċirkolazzjoni libera tiegħu u ta' eh, sosta u ma ma jagħmilx referenza għal valur ekonomiku ta' dak li imur lil-lin il-kunċett ta' kummerċ fid-dritt ta' ċirkolazzjoni għalli kiena nitlob il-Kumitat Peti illi ħalli il-petizzjoni tiegħi u tkun mistidna l-Kummissjoni Ewropea li bħala gwardjana ta' trattati tiggarantixxi applikazzjoni diritt eh, uniformi tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u tannulla din il-proċedura ta' frazzjoni sabiex unbat kontista tħarrek il-Ġermanja u uh, eh, il-Qorti tal ġustizja Ewropea. Kisarim sipen. Xpedimek. Grazzi ħafna. Is Mr. Peter de Meyer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 qed nieħdu interess kbir f'dan il-każ huwa dossier importanti kif għat inti prinċipju ta' min niġġesa ħallas huwa fil-qalba tal-proposta tal-Kummissjoni u aħna dejjem nippruvaw illi niżguraw li dana kun infurzat ħan nipprova niċċara xi ftit mill-punti li qajjim tinti u mod kif nifmuhom aħna li l-Ġermanja qiegħda tipprova id-daħal sistema ta' vignett fuq l-awtostradi tagħha din tittapplika għall-utenti kollha. Ġermaniżi u mhumiex. Dawn huwa fatt. Għalissa Nista' ngħidlek illi l-Kummissjoni qiegħda tiddjaloga b'mod kostanti mal-awtoritajiet Ġermanja vera li diġà nkiteb ħafna fl-istampa ma sakemm il-Parlament Ġermaniż għadu m'adottax fil-Parlament din is-sistema tal-Eurovinjet għadha qed tiġi diskussa, il-Kummissjoni ma tistax tikkummenta fuq abbozz ta' liġi Aħna sempliċement qegħdin nagħtu ħafna attenzjoni l dan id-dossier u nixtieq ngħidilkom ukoll dan il kunċett ta' ħlasijiet tal-użu ta' toroq se jkun parti minn pakkett ta' proposti leġislattivi li qegħdin infasslu. Aħna qegħdin nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt fuq direttiva tal eurovignet u għadna ma nafux kemm dan se japplika għal vetturi privati imma aktar tard din is-sena l-Kommissjoni se tippreżenta pakkett leġislattiv fuq il-ħlas għall-użu tat-toroq fost affarijiet oħrajn u anki kwistjonijiet li huma importanti ħafna fil-qasam tal-trasport bit-triq fejn aħna se nażaminna każijiet bħal dan. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Demaja. Naħseb illi ek l huma ċari, kollegi Peter. Grazzi. Il-petizjonant għanda punt u il-Kommissjoni għalet issa li għedin jitkelmu mal-autoritajiet ġermaniżi għalix kull stat membru jista jimponi ħlasijiet tal-użu tat toro imma dan m'għandhomx ikunu diskriminatorju għal possibbli għall-istati membri illi eh, m'hemmx għalfejn li jkun hemm armonizzazzjoni ma qatt m'għandu jkun hemm diskriminazzjoni jiena Ġermaniż. Imma naħseb illi kien hemm xi ftit eh, żbalji imma jidher li l-Kummissjoni issa qiegħda titkellem mal- uh, eh, l-autoritajiet federali fil-Ġermanja, il diskussjonijiet għadhom għaddejjin. U jina nissuġġerixxi li sakemm ma tinstabx soluzzjoni għandna nħallu din il-petizzjoni miftuħa u nżommu għajnejna fuq is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna, Sur Pasolina Iva jiena nikkonferma għajnżommu l-petizzjoni miftuħa sakemm ma nkunux nafu eżattament x'iddeċida l-Parlament Ġermaniż. mbagħad nisimgħu wkoll x'għandha xi tajt il, il x'għandu xi il-Kumitat Trans. Jekk ma wħadd iktar li jixtieq jintervjeni is-Sinjura Amoroso naħseb eh, se taqbel miegħi għaliex inti jekk ipproponejt ukoll inżommu l-petizzjoni miftuħa nistennew il-fazi li jmiss tal-proċedura ta' sakemm din tinala nistennew naraw xi tajt il-Kummissjoni inti taqbelek. Hölgyeim és Uraim, most a 2334 per 2... Signori, Se niftaħ il-petizzjoni 2234 tal-2014 ċittadin Spanjol Portela qed jagħmel din petizzjoni fuq kwistjonijiet rilevanti għat-taxxa. Is-Sur Alexandre Lago Portela qiegħed magħna. Grazzi, Sur President jiena qed nirrikorri għal din il dan il-kumitat għannom tal-immigranti li ġew lura f'Galizja li dinja organizzazzjoni illi tirrappreżenta ħafna immigranti eh, minn Galizja li issa qegħdin jaraw li se jkollhom joħorġu jimmanifestaw fit-toroq għaliex qegħdin ikunu akkużati mill-awtorità mill awtorità tat taxxa fi Spanja dawn il-ħaddiema immigranti li permezz tax-xogħol tagħhom u il-kontributi tagħhom fejn, suppost qegħdin jgħixu fi spazju ta' drittijiet komuni u mingħajr diskriminazzjoni qegħdin ikunu effettwati ħażin ħafna skont it-tweġiba tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru tal-2015 jaraw illi iva xorta da qed issir diskriminazzjoni minħabba il-pensjonijiet u minn fejn qed jiġu. l autorità tat-Taxxa Spanjola edha tikkastigom kważi dawn għaliex jirċievu pensjonijiet iktar minn iktar post wieħed propju minħabba li dawn se jkollhom iħallsu manifestar il-Komissjoni kull persuna illi eh, jista tista tirrikorri għal mezzi ġudizzjarji biex tiddefendi l-interessi tagħha imma rridu nevitaw ukoll il-problemi kbar għal dawn il-pensjonanti immigranti li essenzjalment jgħixu fiż-żoni rurali u għalhekk ma tantx għandhom possibilitajiet li jiddefendu drittijiet tagħhom peress li din hija problema kollettiva li individualment il-rati spanjoli qegħdin jaqtawom favorijo il-pensjonanti kollha li qegħdin riċivu pensjonijiet mill-Ġermanja u inkella minħabba xi diżabilità iffittxu mezzi legali ħafna sentenzi qegħdin Eh, jaqta jittieħdu jiġu deċiżi kontra l-Aġenzija l-Awtorità taxxa fi Spanja. Hemm kważi 300,000 persuna li huma affettwati minn din l-istess problema u din dan il-Komitat ta' Petizzjonijiet għandu iżomm magħhom u mhux sempliċement il-li morru qudiem il-qorti għal dawn ir-raġunijiet u għannom tal-koordinatura aħna nitolbu li l-petizzjoni tagħna tinżamm miftuħa sakemm Eh, jibqa tibqa din is-sitwazzjoni li nsabu fiha dawn l-immigranti. Dawn huma il-nies mill-Galizja huma nies essenzjalment li huma verament immigranti u għal daqstant nitolbukom li din petizzjoni tħalluha miftuħa. Mux saretni megadni għasut Juan Lopez Rodriguez. Grazie ħafna. Issa għanna rappresentant mill kummissjoni Ewropea kjoġbuk, għamil pozizjoni tijak ċara kjoġbuk. Grazzi, President, nsellem il-kulħat. Jena Juan Lopez Rodriguez, naħdem fi DG Taksud tal-Komissjoni Ewropea. U għallu li biex nindirizza din il-petizzjoni eh, fissem il-pjattaforma tal-immigranti ritornati. Aħna nissimpatizzaw ma' situazzjoni ta' dawn in-nies li qegħdin jiffaċċjaw dawn il-problemi tar rikonoxximent tad drittijiet tagħhom u l-ħtieġa li għandhom li isibu kien fil-qrati. Però rridu ngħidu wkoll li mill-problemi preżentati rridu nqisu il- konvenzjonijiet li hemm sieħba fihom Spanja flimkien ma' pajjiżi oħrajn. Dan huwa qasam li mhux armonizzat fuq livell komunitarju u allura l-Unjoni Ewropea m'għandix rwol xtelab hawnhekk brabta mal-kwistjoni l-oħra li semmiet eh, il-pensjonijiet ta' diżabilità hawnhekk irrid infakkarkom li m'hemmx leġislazzjoni armonizzata fuq il kundizzjonijiet ta' diżabilità. U allura eh, Spanja tista' titlob li li jiġi mitqis il-grad ta' disabilità. Skont il-liġi Spanjola eh, hemm eżenzjoni skont il-pajjiż li ħallas il-pensjoni u dan huwa dak biss li nista' ngħid bħalissa. Kisem sipen, Grazzi ħafna, sinjuri, nixtieq niftaħ il-diskussjoni issa. Rosa, għandek il-kelma. Iva, grazzi mela l-ewwel net jiena xtaqt nagħti meħba l-petizzjonant. U raw kif nistaw intuk daqqatit jider li l-problema tal-ix meta jkun hemm żewġ pajjiżi li ħalsu l-pensjonijiet jinħolqu problemi ta' taxxa differenti minn meta ikunem il-Sigurta Soċjali Spanjola li tħallas il-pensjoni mikella ikunem disabilità. Aħna fil-fat maħniex kompetenti bħala istituzzjonijiet Ewropej għaliex memx armonizzazzjoni l-afkas waqqas fliħor għalhekk dak li huwa kompetenti għall-istat membru madana kollu ħalli eh, naħseb ftit dak illi għamel il-gvern Spanjol. L-ewwel net il- gvern ta' Galizja ilu imħasseb mill-bidu u għalek il-fiskalità ta' persuni migranti sa' għamela priorità ġifiri il-ħun tamlet ħafna laqat ma' persuni li huma eh, involuti f'di situazzjoni għandi dati u kol ta' dawn il-laqat u anke fil-Parlament ta' Galizja li fil-2013 ġiet approvata proposta ta' liġi sabiex il-Gvern Spanjol eh, jagħmel kampanja ta' informazzjoni ma' dawn l-immigranti jintbatu witri l-Gvern ċentrali u kol u anki Il-petizzjonant semmija wkoll fil-fatt u għall-istess eh, dritt illi għandna li dejjem imorru d-dim il-rati u fil-fat il-gvern spanjol għalek u kol u mbat il-ħunta diġa kella ħafna laqat mal-Ministru Montero u esprimew it-ħassib taħħom għal dan il-grupp ta' persuni u talbu u kol l-Ministeru sabiex Eh, jgħatu informazzjoni dwar il-numru ta' persuni, il lamuti ta' dejn, sanzjonijiet, eh, u għaffariet bħal dam. U għallek jien issa nista' ngħidlek li bħala riżultat ta' dawn l-isforzi kollha li sa' għamlet il-ħunta hemm emenda fil-labbozz ta' eh, riforma tal-RPF sabiex situazzjoni ta' dawn in-nies ikollhom perjodu biex ta' tranzizjoni sabiex ikunu jistaw jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom. Imma ovvjament dana mingħajr interessi u mingħajr xi kastik eh, ta' xi tip irridu naraw l-ammonti li tħallsu diġà għal dawn is-sanzjonijiet jiġifieri. Jiena naqbel mal-Kummissjoni din hija kompetenza ta' l-Istat membru tal-Gvern Spanjol u naħseb li l-affari eh, dak li qiegħda tagħmel il-Ġunta ta' Galizja eh, u qed ikun pożittiv. Eh, jiena nixtieq verament li nista natuk tweġiba u sodisfazzjon u nixtieq li konna kompetenti mhux li kien imma sfortunatament maħniex. U uh, Eh, kultant ikun hemm stennijiet illi dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jista' jagħmel xi ħaġa meta fil-fatt ma nkunux nistgħu nagħmlu għax maħniex kompetenti fuq il- il-persuni b'dizabilità nista' ngħidlek ukoll li hija ħaġa kera ħafna li eh, diżabilità ċertifikata fil-Spanja mhix rikonoxxuta f'pajjiż ieħor jew fil-Ġermanja jew b'nadi oħra. Iva dini għax ħaġa li għandha bżonn tkun armonizzata il-taqbida għada għaddeja li xija fil-fat ostakolu, ostakolu kbir, enormi, għandu jkunem armonizzazzjoni fuq dan is-suġġett għaliex fl-aħħar mill-aħħar li kull darba jkunem stat membru eh, li kollu situazzjoni bħal di kollu noqdu nerġaw nibdew il-proċedura mill-ġdid verament ma jamilx sens. Però l-armonizzazzjoni ma teżistix is-sitwazzjoni ekki u nirringrazzja l-petizzjonant tal-liġi qudiemna llum. Köszönöm szépen. Grazzi ħafna. U issa kelli ma limis, kjoċbok. Iva, grazzi ċer. Il-biraħ. Aħna nidejna netwerk ta' tal-petizzjonijiet u tal-petizzjonanti u naħseb li dal-petizzjonijiet jisu jkunu fost dawk li għandhom jiġu eżaminati minn din in-naħa ta' kif tħares lejhom tul il preżentizzjonijiet tal-petizzjonijiet li rċevejna għal netwerk nafu li Spanja hija kampjun fil-petizzjonijiet u ma nistawx nizzappuntaw il-petizzjonanti li noqogħdu ngħidu li huwa hija kwistjoni ta' mandat tal-Istat ta' Spanja. Naħseb huwa ċar li dinja problema Ewropea maċi għal dak li għalet il-sinjura fuq l-istatus ta' persuni b'dizabilta li jisseda timbidel minn stat għal ieħor. U allura li nipproponi jien huwa li nibatu dil petizzjoni li l kumitat Empl li huwa membru ta' dan il-netwerk fuq kwistjonijiet ta' impjegabilità u soċjali il-Kumitat irid jieħu il-problema jikkonsidrhom jikkonsidrat il-problema speċjalment għal fatt li dal-infurzar ta' problemi konċernati ma' drittijiet soċjali qegħdin fuq l agenda tal-Unjoni Ewropea. U allura irridu niffaċċjaw dawn il-problemi li dawn in-nies jiffaċċjaw fuq drittijiet soċjali. Dik tkun il-proposta tiegħi biex nżommu petizzjoni miftuħa u nibatu dil-petizzjoni għal iktar informazzjoni fil-Kumitat tal-Emple tal-Parlament. Grazzi ħafna. Kelima li mis. Grazzi. Mela, l-ewwel net jiena nixtieq ngħid li hija ħasra l-Kummissjoni Ewropea l-unika ħaġa li tgħid lil dawn il-pensjonanti li jiġu hawnhekk l-unika ħaġa li tgħidilhom il-Kummissjoni hija li għandhom dritt imorru qudiem qorti dan kienu jafuh hawnhekk jiġu biex jitolbu ġustizzja għal biex imorru qudiem qorti biex eh, m'hemmx għalfejn jiġu hawnhekk. It-tieni net naħseb li ħasra wkoll dan id-double standard ta' diskussjoni. Il-bieraħ tkellimna Fuq suġġetti ieħor eh, marbut man Norveġja kien hemm rappreżentanti tal-Kummissjoni hemmhekk għallunna li ma jistgħu jagħmlu xejn għaliex in-Norveġja mhux pajjiż tal-Unjoni Ewropea, però hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar stat membru u għal daqstent jiena naħseb li hemm volontà politika kemm fil-kas tal bieraħ li mista nidħol fih hawnhekk kif ukoll suġġett tal-lum jekk hemm rida politika l-Kummissjoni tista' tagħmel aktar. Tista' tiżgura li din is-sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni mwetta min-naħa ta' Spanja tiġi solvuta. Eh, nixtieq ngħid ukoll mill-banda l-oħra li naħseb li nżommu miftuħa din il-petizzjoni hemm bżonn nqisu eh, l-argumenti tal-petizzjonant nkomplu mexjinek. Peter Jar Grazzi ħafna, kellimni miss. mistoqsija biss. Is-sur Bekke saqsa jekk is-servizz legali jista' xjadotta pożizzjoni dwar din. Is-servizz legali jista' jiġi xi ħaġa dwar dan? U din tiġi paħ il-punt li aħna tkellimna fuq l-ewwel. Fuq il-Movement Kieles fl-Unjoni Ewropea, aħna dar riduħ il-Movement Ħieles kulħadd għandu jkun intitolat illi jitwielet fi stat wieħed u jaħdem fit-tieni stat u jieħu pensjoni fit-tielet wieħed dik il-libertà tal-moviment ħieles. Imma mbagħad fil-prattika l-individwi ċittadini tagħna jiffaċċjaw ostakli kbar. Għandhom meta inti tirċievi drittijiet fi stat membru, u tiġi biex f'pajjiżi oħor tal-Unjoni Ewropea biex teżerċita dak id-dritt li jkun tak l-ewwel wieħed tiġi intaxxat. Din ma tidix tajba u vera. U l-problemi li għandna qudiemna naħseb li natu ċertu kredu l-Komissjoni, għaliex il-Komissjoni mhix qed tagħmel xejn, il-fattu għali huma ma jirrikonoxxux li għandhom kompetenza li jagħmlu xi ħaġa u ma jridu biex din. Jina fuq in-naħa tal-petizzjonanti u jina ngħid li jovja l-istat membru għandhom l istat membri għandhom jiġu flimkien u jisibu ftajim għal darba dejjem. Il-petizzjonanti m'għandhomx is-seta biex jaġixxu. Allura, Għamnek maħniġ kompetenti f'dal kumitat, allura għana irrikon għanna l-uħ, għanna l-uħ dil-petizjoni, pero il-problema se tibqa. Dan il-grupp jiġi riferit għal kumitat ieħor. Il-kumitat temple hija ħaġa irritanti, hija t-dispaċir li ngħidu li m'għandniex kompetenza dwar dan, però hija weġibu nista' skont il-kellim jtider li deċiżjoni e, krudila minna ħatana. Rosa, għandek il-kelma. Jena xtaq sempliciment najt li fil-komitat ikon e, e, l-istess għallunna għal-Pita li maħnix kompetenti għalek jena bħal Peter Iva jena biex nati daqatit naqbel eh, ma'kom fil-fat imma ma nafxek edin fil-fat eh, noħol u stennijiet illi ma nistax nisodisfawom. Il jina se nirrepeti, il-Kommissjoni dejjem tajt li aħna maħniex kompetenti Jiena naħseb illi dan il-Parlament jista' jagħmel iktar, jista' jkompli jaħdem fuq dan u jipprova forsi li jipprova ġiegħ l kommissjoni ssib ir politika biex jissolvi il problema li tagħmel dak kollu li tista' għandha rizorsi, l-Kummissjoni għandha għodod biex taħdem u naħseb illi tista' tagħmel dan u nerġa' ngħid f'dan id-diskorsi ta' daqek u daqek illi il-ħin kollu noqdu eh, najdu l-affarijiet eh, inlaqalqu jew ma ngħidux l-affarijiet ċari. Sinjura Staras, inti u kol fuq il-ħunta ta' Galizja u eh, il-Gvern Spanjol, eh, missom għamlu ħafna iktar u għax ovvjament tweġibiet ma tawx ġifiri ma għamlux bizzejiet għal kieku maċaw dal-persuni kolla li għatandom din il-problema għalek naħseb li ma għamlux dak li kellhom jgħam. Kisem sejpem mux tajib megadom sut Grazzi ħafna. Is-sur Portella hu l-kelma. Grazzi żewġ affarijiet. L-ewwel nett il-Kummissjoni Ekonomika dak li qaltilna kienet li ċittadini Ewropej jistgħu jirrikorru quddiem qorti biex jiddefendu drittijiet tagħhom u dan nafuh aħna dan insabuh eh, bħala possibilità fit TFU. Hemm diskriminazzjoni bla dubju, eh, pereżempju ngħidu aħna Spanjol, li mill-istat Spanjol jirċivi żewġ Spanjol Spanjoli waħda ta' diżabilità l oħra tal-età din tiġi mitqisa bħala pensjoni waħda għal finit ta' taxxa, però din l-istess persuna jekk tmur Franza temigra hemmhekk u jkollha żewġ pensjoni waħda Franċiża ta' ta' irtirar waħda Spanjola ta' irtirar għalkemm il-konċett huwa l-istess wieħed l-unika differenza hija tal-pajjiż li qed iħallas fl-Unjoni Ewropea dan ma jagħmilx sens li għal Spanja dan jiġi mitqies Franza bħala eh, bħala eh, it-tieni awtorità li qed ħallas u dan ma kienx jiġri hekk fil-modi. U l-aħħar kwistjoni il-kwistjoni tal-invalidità. Eh, u assort li pajjiż membru bħal Ġermanja li jirrikonoxxi lil ħaddiem li jkun diżabbli mija fil-mija dan l-istess ħaddiem mbagħad jiġi Spanja u Spanja ma tirrikonoxxih jew inkella li ttieħ eh, disabilità inqas xi tlieta fil-mija pereżempju, dan ifisser li sistema sanitarja eh, Spanjola qiegħda tiddubita mill-kriterji li ntużaw fil-Ġermanja. Unek għandna distorsjoni jekk inti diżabbli ma tistax taħdem f'pajjiż membru bħal Ġermanja, Franza jew l-Olanda, fl Spanja se tkun rikonoxxut bl-istess mod. Ma jistax ikun li l-ħaddiem noqogħdu nibbatuh il-ħin kollu qudiem qorti, il-qorti ddum biex joqgħod juri kemm huwa diżabbli għaliex qogħdu jintalbu dawn ir-rapporti mediċi mill-pajjiż oriġinali. Ġifier jekk m'għandekx armonizzazzjoni leġislattiva fl-Ewropa li ikun jista' jkollha applikazzjoni diretta meta stat membri rikonoxxi diżabilità, awtomatikament il-pajjiż li ieħor irid jirrikonoxxi għaddejn mingħajr ma jkun hemm il-bżonn li dawn il-persuni li diġà huma diżabbli mingħajr ma dawn ikollhom jgħaddu minn sensiela ta' proċeduri komplessi ħafna legalment biex ikun hemm dan ir-rikonoxximent. Għandu ikun hemm eh, indirizzar ta' din il-problema u apparti minn hekk hija ħasra li l-awtoritajiet m'għamlu xejn favur dawn il-gruppi. Kien hemm digri ta' fejn kien hemm il-modifika minuri tal-awtorità tat-taxxa fi Spanja ġew eliminati il-miżati. Però rridu napplikaw b'mod retroattiv ukoll. minn erba snin lura u s-sort li mill-2012 raġunijiet huma x'inhu l-Ispanja tibdel il-proċedura tagħha u tibda tobbliga li jiġu intaxxat il-pensjonijiet barranin u mbagħad apparti minn hekk eh, dawn l-affarijiet jiġu applikati b'mod retroattiv. Dan huwa assort u dan ifisser li din hija hija xi ħaġa li qiegħda tagħmel ħafna ħsara lil dan il-grupp ta' nies el fuq minn 60 sena u li fil-maġġoranza tagħhom jgħixu fiż-żoni rurali. Kisem sejpem. Grazzi ħafna. Signuri. is-sitwazzjoni hija din fuq il-kwistjoni. Hija tajjeb ħafna l-Parlament Ewropew għandu komitat bħal Peti għax jagħti l-possibilità biex ikun hemm dialogu ċar fuq il-problemi. Fl-istess ħin, is-Sur Portuma bis-simpatija kbira tagħna lejk ikolli ngħid li kieku kena kapaċità li nivvutaw favur din it-tip ta' diskriminazzjoni, allura npoġġi għal-vot u nivvota favur d-deċiżjoni issa stess imma l-Unjoni Ewropea hija bbażi fuq l-eżistenza ta' eluf ta' ftejimiet. Allura għandna mandati ibbażati fuq dat trattati u ftejimi, allura nipproponu qed naraw għall-problema, naħseb li għandna nikdbu tliet titri fissem il-Kumitat Peti. Għandna nikdbu ittra lill-Gvern Spanjol li fiha aħna natu avviż lill gvern Spanjol fuq l-eżistenza tal problema u nipproponu soluzzjoni, forsi soluzzjoni illi hija tkun retroattiva u tal-li taqbel mal-proposta tiegħek imma dilazzjoni hija xi ħaġa li gvern Spanjol biss jista' jagħmel, di ma nistgħux nagħmlu minn floku. Imbagħad għandna ittra lil li l-Kummissjoni natuhom avviż li din hija problema dan mhuwiex każ bilaterali u iżolat din hija problema li isseħħ f'relazzjonijiet oħra wkoll mhux bejn Spanja u l germania ja ngħidu hekk. Jiena qed nifhem ukoll li hemm armonizzazzjoni li hija punt sensittiv ħafna u li mhux se jkun hemm sitwazzjoni mhux ħad tkun ta' il-problema malajr, imma fuq ċerti kwistjonijiet speċifiċi nkunu f'pożizzjoni li nirriżolvu l affajt malajr. Kopja ta' dritt tal-Kummissjoni tista' tintbagħat ukoll għall-informazzjoni tal-Kumitat kon li ngħidulhom li aħna konxi ta' il problema u nitolbuhom biex jirrisolvu dis-sitwazzjoni. U jekk nagħmlu da kollu, sinjur petizzjonant ma nkunx nistgħu nagħmlu iżjed milli nibatu daw tlet titri u mbagħad nagħlqu il-petizzjoni. Għax m'għandniex xej iżjed fidejna li nagħmlu mela. Din hija kwistjoni ta' diżabilità nistgħu nindirizzaw l-affarijiet il problema l-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. l-Kumitat ta' Impjegabilità u Affarijiet Soċjali iva naqbel nistgħu nagħmlu dan. Jiena nissuġġerixxi li nibatu itra ġdida oħra lil kunsill għal nitkellmu dwar il-pajjiżi li tinżamm il-petizzjoni miftuħa sakemm il-Kunsill li wieġeb. Rendben van, ezzel a módosításra tudjuk fogadni, tehát akkor m'għandniex problema. B'dil emenda nista' naċċetta dan u nistgħu u il-petizzjoni wara li nkunu ħadna daw il-passi kollha. Tajjeb għalikom hekk? Iva, grazzi. Iva, eh, naqbel ma din litra, forsa, forsi eh, il-Kumitat tal-Empl nistgħu nissuġġerilu li jistudjaw l-armonizzazzjoni wkoll għaliex huwa minnu li din il kwestjoni ta' diżabilità ma nafx forsi jipruvaw jistudjaw daqsxejn dan is-suġġett mod li kuna marmonizzazzjoni fl-aħħar forsi. Rendben u jgondolhom bħedja di xelfu għattattu. Kessan msejt. Nix problema, naħseb anka din hija aċċettabbli. Allura f'dik l-emenda nistgħu niddeċiedu biex niffaċċjaw di soluzzjoni fuq di problema hekk. Mela, grazzi ħafna il-ħidma eh, l-ikla tajba lik u